Il-Presidente! Il-Presidente! Sono pronte le schede? Allora, riprendiamo. Mela, nerġaw nibdew inkomplu bis-seduta, grazzi. Mela, l-iskedi ġodda ġew stampati u issa nkomplu bit-tini votazzjoni għall-elezzjoni ta' tlet viċi presidenti. irridu nbidlu uh, waħda mill-persuni responsabli għal biex jgħoddu l-voti, il-Sinjura eh, Taller. Uh, kella, kella impenniħor. Allora sen, issa sen, sen olli l-polsa, sen tella l-polsa biex niħu isem ta' responsabliħor. Onorevoli Roberta Mezzola. È presente?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 Ok. Accetta. Taċċetta li tkun teler, Iva? Tajjeb, grazzi. Melessa jena nitlob lil-tellers imorru ħdejn il-kaxex tal-voti u huma jkunu jistaw jivutaw fl-aħħar tal-votazzjoni. L-onorevoli Plumb hija għal kaxxa N R minn N sa R tista' tmur u tpoġġi bilu jqfamek ħdejn din il-kaxxa. Mela issa nerġa' nirrepeti r-regola x'inhi irridu neleġġu tlet viċi presidenti tistaw tivutaw għal tlet kandidati mhux inqas minn tnejn. Jekk tivutaw għal inqas minn tnejn, il iskeda tagħkom tiġi annullata nistaw issa inqasmu l-iskedi eh, li se nizaw għal votazzjoni.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 Allora, le operazioni di voto sono... Mela, l-votazzjonijiet issa spiċċaw u issa qegħdin noddu l-voti. Issa nixtieq nitlob fis-sala ZR punt is-seduta issa sospiża nitlob il dawn il-persuni responsabbli tal-att tal-voti imorru f'din il-kamra uh, u jispiċċaw joddu l-voti hemmhekk. <clears throat>